Ironiku, jisibu għalam, jirijiet li da' prasjeta, jisiru għu għatalam. die präsidentin! So, die sitzung ist äh, wieder aufgenommen. is-seduta ser tissokta il laqat tal-seduti tal äh, birħu test adottati huma kollha disponibbli hawn xi oġġezzjonijiet għal dawk li qed nara l-ħadd il-minuti bekk huma approvati, adottati, issa nistgħu immexxu għal punt li jmiss fuq l-aġenda tagħna stqarrija mill-Kunsill u mill-Kummissjoni s-sitwazzjoni fil-Mozambik, Malawi u Zimbabwe wara ċ-ċiklun Idaj. Il-presidenza qed tittardja għax għada imwaħla fl-qat tal-kumitati, jiġifieri nkunu nistgħu nerġgħu norganizzaw rwieħna naqra nagħti l-kelma lill-Kummissjoni issa grazzi. Grazzi ħafna, Sinjura President. Fisem il-Kummissjoni nixtieq nesprimi l-ewwel nett l-omor lill familji u l-raba tal- ħafna vittmi fil-Mozambik, Malawi u Zimbabwe. Ċertament il- ksibijiet tagħna qegħdin ma' dawn in-nies ġew affettwati minn din dan id-diżastru u jiena għedt diversi drabi hawnhekk f'din is-sala l-Ewropa hija dwar is-solidarjetà, l-Ewropa hija dwar is-solidarjetà mhux biss fl-Ewropa iżda lil hinn mill-Ewropa. Jiġifieri aħna kollha għenna lil dawn il-pajjiżi bil-finanzjar b'sistemi u bl-esperti hemmhekk fuq il-post. Ippermettuli nagħti taqsima ta' rispons Ewropew li kellna aħna għal din il-traġedja l qed il-finanzjar ftit sigħat wara illi waqa il kien hemm il-blat kaġun ta' ċiklun rilaxxajna pakkett ta' 3.5 miljun euro biex nappoġġjaw l-aċċess permezz tas servizzi tal-ajru għal żona mbeda fejn kien hemm bżonn illi jintlaħqu l-komunitajiet għal diversi bżonnijiet ta', ta, ta s sanità. Fid-9 ta' April aħna mobilizzajna 12 miljun oħra f'assistenza umanitarja dawn it-tliet pajjiżi biex nipprovdu servizzi l tfal appoġġ ta' saħħa, psikosoċjali u dan kollu iwassal għal total ta' assistenza ta' iktar minn 15 miljun euro. It-tieni assistenza in kind b'assistenza ta' 4 miljun euro fejn aħna skjer li aħna skjerajna permezz tal-istrument jusim Protection Mechanism Relief u assistenza ta' ta' disa stati membri Portugal, Spanja, Franza, Awstrija, Lussemburgu, Italja, Danimarka u Ġermanja. Nixtieq nirringrazzja lil dawn il-pajjiżi. Parallelament aħna pproduċejna u samna 57 mappa Copernicus fuq tarba tal-Mozambik, Zimbabwe u l-Malawi. Dwar it-timijiet tal-esperti aħna mill-ewwel skjerajna tmien timijiet ta' epidemioloġija u esperti ta' idroloġija biex iwettqu valutazzjoni u l-appoġġ fir-rispons ta' fit tliet pajjiżi anka biex jitrattaw l-aħħar tifqija riċenti tal-kolera. Fost affarijiet oħra, kien hemm ukoll tim ta' 13 ruħ ukoll illi ġi skjerat fuq fit-23 ta' Marzu permezz tal-mekkanizmu appropjat, kellna wkoll niskjeraw ukoll tim ta' esperti mill-istati membri tagħna dawn kollha għadhom hemmhekk fil-Mozambik waqt li qed nitkellmu għaw u qegħdin jgħinu biex isalvaw il-ħajja tan-nies fuq il-post. Ippermettu li nagħmel referenza nominali għal dawn it-timijiet għax jiena nemmen b'mod sħiħ li aħna rridu nuru li ċittadini tagħna illi t-timijiet tagħna jistgħu jagħmlu biċċa xogħol tajba hemmhekk fuq il-post u kifet preċedentement dawn għadhom hemmhekk fil-Mozambik għax huma fil-fatt l-eroj, l-eroj reali tangibbli tas-sitwazzjoni. Il-Portugal batu tim ta' search and rescue u tim mediku